iċ-ċittadini jaraw dana kollu fid-dawl tal-autonomija iżda irridu naħdmu dwar dan flimkien mal l-Aġenzija u jina nirringrazzjakom għal kontribuzzjonijiet tagħkom. Grazzi kollegi, dibattitu jiena la hawnhekk nivvotaw dwar dan ir-rapport għada f'nofsinhar. Grazzi mill-ġdid lill-Kummissarju Kallas. Mela, il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna Il-rapport Sur Iturgas Angolu, il-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-2009 tal-Komitat tal-Petizzjonijiet. Me to welcome Commissioner. Nilqaw lill-Kummissarju Shevchovic. And I give the floor to our rapporteur. Unisimaw l-rapporter Sur Iturgas Angolu, erba minuti. Grazzi, President. Eh, u kol dik ta' pjaċira lija il-inkunaw u nipprezenta lil kollegi il-rapport annwali dwar il-ħidma tal-Komitat tal-Petizzjonijiet għas-sena 2009. Xoltana din is-sena kienet kien ikkarakterizzat mill-ċaqliqa mill-sitt sa seba eh, leġislatura u kien hemm bidla wkoll fit-twaqif tal-Kumitat għal tliet eh, kwarti tal-membri inaqdu għall-ewwel darba fid dan il-Kumitat. Ir-rapport tiegħi għandu eh, lan illi joffri stampa ċara tax-xogħol tal-Kumitat matul l-aħħar sena. Mm -hmm. Fl-aħħar mill-aħħar spiegazzjoni aktar dettaljata ta' xi kostitwixxi eh, eh, il-petizzjoni u din tintbat il-parlament ehm, tindika s-suċessi tagħna u naraw ukoll il-progress li kellna fit twettiq ta' rakkomandazzjonijiet ta' qabel eh, biex bekk il-xogħol tal-kumitat imur għall-aħjar l-sfidi u l-lenin u koll eh, u ma evidenzjati għawnek u dan wara tul fis seħ ta' Tratat ta' Lisbona. Dan daħal fis seħ fi Deċembru tal-2009 u fil-waqt li konferma il-rwol eh, tal-Parlament pala pilastru għal drittijiet tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea Eh, dana kollu jagħti possibilità li ċittadini li jkollhom parti fil-proċess ta' deċiżjonijiet billi ċittadini jkollhom id-dritt li jagħmlu suġġerimenti fuq kif kollox jista' jiġi mtejjeb u għalhekk kumitat jilqa il-fatt illi eh, regola 50 titlobna li naħdmu flimkien ma' komitati oħrajn fuq l-inizjattiva tal-ċittadini u din xi ħaġa li se tiġi eh, se tiġi konkluża aktar ta' din is-sena. Il-kumitat ukoll fil-Parlament għandu jkollu eh, razzjoni aktar mill-qrib ma' komitati oħra eh, f'parlamenti reġjonali u lokali fi stati membri. L-idea tkun illi nipromuovu eh, u koll iktar fejm għal dawk il-petizzjonijiet l-għandhom xaqsmu ma' ehm, kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea biex bekk iċ-ċittadini jirċevu tweġiba minn ardew minn. U koll nixbet l-attenzjoni tal-Irvil membri għal natura vinkolanti tal-Karta ta' Trittijiet Fundamentali wara tul fis-seħ ta' Trattat tal Lisbona. Jiena wkoll nixtieq nisħaq l-importanza tal-Karta għal dak l-indu xaqsam eh, tisħiħ tal-fema ta' ċittadini dwar dana kollu. Jina fiduċjuż il-deċiżjonijiet meħtieġa jittieħdu biex niskurraw illi l-elementi istituzzjonali jiġu identifikati u dawn jippermettu l-Unjoni sabiex tinaqat fil-Konvenzjoni ta' Drittijiet Umani. Dinja importanti ħafna meta ħna nqisu il-problema li għanna fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet. U din hija problema ta' kuljum meta niġu għal ksur ta' drittijiet eh, ta' proprjetà għal ċertu stati membri. Il-Kummissjoni u l-Parlament ma jistax situazzjonijiet fuq din il-ħaġa, un mbagħad xtaqt ukoll nisemmi il-Parlament Ewropew għandu razzjoni tajbin ħafna mal-Ombudsman eh, Ewropew u napprezzaw l-isforzi tal-uffiċċju tiegħu biex intejbu l-arfin pubbliku dwar xogħlu. Fl-istess waqt, huwa ħadem bisħieħ biex indirizza każijiet ta' eh, amministrazzjoni ħażina għal dak xaqsa amministrazzjoni Ewropej u wkoll hemm ix-xogħol biex ikonna wkoll kodiċ ta' kondotta fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Irridu naraw ukoll is-sistema tal-internet ukoll li tindika il-mekanizmi differenti għall appelli għal ċittadini biex bekku ma jkunu jistaw jifmu xinu l-aħjar għal bżonijiet tagħhom. Irid u wkoll window online kol għal bżonijiet kollha tal-ċittadini. Jiena nixtieq ukoll protesta kontra il-prattika ta' ukoll li għandna sa' mis-sena 2007 xaħġa ħaġa li għandha x'taqsam mal-interpretazzjoni tal-non-petitions, jiġifieri il-bżonn il-mod kif dawn jiġu ittrattati. Dan jfisser li għandna ħafna ħela ta' ħin u qed naħlu risorsi tagħna dawn in non petitions huma 25% tat-total u u koll il-nuqqas ta' amministrazzjoni tajba u koll qed taħdem kontra l-interessi tal-ċittadini. Mbagħad huwa importanti wkoll ikun koċ ta' kondotta għal trattamenti interni għal proċessar tal-petizzjonijiet u nħeġġeġ il-gruppi politiċi biex jaħdmu fuq gwida, linji gwida eh, eh, għal dak li għandhom xaqsmu proċeduri fih dan il-komitat. L-aħħar kumment tiegħi. Eh, u għalli nirringrazzja ovvjament il-segretarjat għax xogħol kollu tagħhom u għalluna li tawni fit ta' dan ir-rapport. Grazzi. Thank you. Can I, can I just ask you next? Grazzi. Jekk jogħġbok, jekk tkun tixtieq titkellem għal żewġ minuti ekstra, etlobu li minn qabel biex nkunu nistgħu nimxu aħjar. Issa ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju. Lilla tajba l-kulħadd, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja l-Sur Iturgajs għal rapport eċċellenti tiegħu u għax-xogħol siwi li għamel li fitħejja ta' dan ir-rapport. Jiena nixtieq ngħid li l-kwalità ta' dan ir-rapport huwa importanti ħafna, kompla fuq ix-xogħol ta' Sinjura McGuinness li għamlet rapport informattiv ħafna ta' tarif u importanti ħafna wkoll kummissjoni permezz ta' dan ir-rapport sabet ħafna suġġerimenti, ħafna dettalji biex ikun hemm aktar kooperazzjoni u ħidma aħjar fil-ġejjini. Irridu narfu l-importanza dejjem tikber tal-petizzjonijiet. Qegħdin naraw in-numri jiżdiedu u anke l-kwistjonijiet wiesa li qegħdin jattrattaw dan il-kumitat. U għalhekk nixtieq nuża din l-opportunità biex ħajr lill-President tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet, is-Sinjura Mazzoni, għaliex fi żmien qasir ħafna rnexxila daħal impetu ġdid, enerġija ġdida għal xogħol ta' dan il-kumitat flimkien mal-Kummissjoni u għamlet kooperazzjoni kbira ħafna anke mal-kumitati oħrajn tal-Parlament u anke mal-Kummissjoni. Jiena nixtieq inkompli nisħaq li l-Kummissjoni ovvjament hija lesta minnu fih li tikkopera mal-Kumitat tal-Petizzjonijiet fl-aspetti kollha marbuta mal-petizzjonijiet stess. Aħna l-estin l lajnuna tal-esperti biex nofru l-isfond l-istudju tal-isfond ta' dawn il-kustjonijiet dan huwa importanti ħafna u anki li jkun hemm skambju ta' tarif fuq il-kustjonijiet l-aktar pertinenti. Minħabba li għandi ftit ħin nixtieq nifoka fuq tliet punti ewlenin min-naħa tal-Kummissjoni huma l-iktar punti importanti. Jiena nħoss li l-aktar importanti huwa ir-rikonoxximent tal-rapporter li qed jaraf li fiħdan dal-kooperazzjoni huwa qed jiffoka fuq il-kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali u anke mal-parlamenti nazzjonali. Jiena kont qed nisma' bir-reqqa l-idea tiegħu li konna kollaborazzjoni sfiqa ħafna fil-Kumitat Peti mal-Istati Membri. Huwa minnu li meta niġu għal leġizlazzjoni komunitarja għal leġizlazzjoni nazzjonali skużawni huma l autoritajiet nazzjonali li jridu jimplementawha. U għalhekk aħna rridu li dawn il-petizzjonijiet ikunu jistgħu jiftemu aħjar, ikunu aktar eh, fedabli u anki fir rigward il-Kummissjoni aħna nippruvaw ntejbu xogħolna, ntejbu dawn l-affarijiet u nixtieq nisħaq fuq il-website il-ġdida il il website il ġdida li għandha missjoni feħna qegħdin nippruvaw nindirizzaw il-petizzjonanti għal tarif li huma jeħtieġu. Punt ieħor jiena sodisfatt ħafna li l-ġimgħa li għaddiet irnexxinna ntemmu ftehim qafas mal-Parlament Ewropew u dan huwa kwistjoni importanti li tinsab ukoll fir-rapport kif il-ksur jiġi indirizzat u kiena grat ħafna li sibna soluzzjoni skadi l ħin u għalhekk ħantem hawnhekk u nħares il qudiem għad-dibattitu tagħna. Grazzi għal darba rapporter. Grazzi l-Kummissarju, jgħid il-President, issa ħajkonna l-kellima fisem il-gruppi politiċi u fisem il-PPE, is-Sinjura Gruni, jekk joġoba. Għal minuta u nofs. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, chers collègues. Grazzi President, Kummissarju, Sinjuri, l-ewwel nett nixtieq nifraħ minn qalbi sur Utur Gajs għax-xogħol li għamel naqbel mal-kontenut tal-rapport iżda jiena nixtieq nisħaq fuq żewġ problemi li rapporter jgħat għajjem. L-ewwel nett huwa importanti li ċ-ċittadini tagħna jarfu differenza bejn l-inizjattiva ta' ċittadini u il-proċess ta' tressiq tal-petizzjoni tal-Parlament Ewropew u anke r-rwol tal-Ombudsman Ewropew. Hemm ħafna konfużjoni x'inhu r-rwol ta' dawn l-entitajiet Meta niltaqa' ma' ċittadini fil-kostituenza tiegħi ħafna drabi ċ-ċittadini l-qasbis jafu li għandhom id-dritt għal petizzjoni fil-Parlament Ewropew, għalhekk kif ħaniċċarawha ċittadini biex bekk ikunu jistgħu jaħtfu din l-opportunità u jużaw dawn il-mezzi għad dispożizzjoni tagħhom. Il-Parlament Ewropew rrid l-ewwel nett jikkomunika aħjar. Tarfu li bħalissa memx sajt fuq l-internet li tispjega fiċċar li ċittadini kif iresqu petizzjoni u l lebda tarif disponibli għal petizzjonanti biex bekk ikunu jistgħu jisegwu b'mod dirett kif il-petizzjoni tagħhom qiegħda tiġi mresqa. U għalhekk dan in-nuqqas ta' trasparenza ma nistgħux niġġustifikawha, rridu aktar eh, trasparenza biex bekk iċ-ċittadini tagħna jarfu li hemm dan il-kumitat li qed jaħdem għalihom u għal drittijiet tagħhom. Il-Parlament Ewropew irid jagħmel l-isforzi kollha biex nelbu din in-naqqas ta' komunikazzjoni u nisqu fuq ix-xogħol li qed isir li huwa kbir ħafna anke jekk mhux leġislattiv. Il-kwistjonijiet taċ ċittadini tagħna huma għal-qalbna ħafna u naħna ntennuh dejjem. Issa, Sinjura eh, Guns, f'isem l-Sendi, eh, Sinjura Pagliadelli, f'isem l-Sendi, Kummissarju, President, jiena u nixtieq nishtiq nirringrazzja l-rapporter Nixtieq nirringrazzja l-kollega Itur Gajs għal-rapport siwi tiegħu, partikolarment għaliex għaliex dawn l-istatistiki jippermettunna li ikonna aktar kredibilità kemm għall-Ombudsman kif l-istituzzjoni Ewropej tagħna u minn dan il-lat kif qal diġà l-Kummissarju Sefkovic, il-Kummissjoni lesta tikkopera mal kumitat tal-petizzjonijiet biex ikun hemm anqas burokrazija. Sabiex bekk ikun hemm xogħol li jitħaffef għall-istituzzjonijiet u għall-partijiet kollha interessati. Anke biex ikun hemm tarif regolari fuq l-andament tal-petizzjoni u biex ikun hemm sit fuq l-internet li jarraf liċ ċittadini x'inhuma l-possibilitajiet li jresqu petizzjonijiet kemm fuq il livell tan-nazzjonali kif ukoll fuq il livell Ewropew. Nittama li Il-Kummissjoni tagħti l-attenzjoni mistennija lill-rapport eh, Iturgajs biex nigarantixxu il-ħolqien ta' identità u koezjoni fl-Unjoni Ewropea. Issa Sinjura Harkin fisem l-Alde. Grazzi, President, l-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal xogħol komprensiv tiegħu. Jiena kont membru sostitut tal kumitat Peti u għal dan iż-żmien jiena ħdimt ma' ħafna petizjonanti u smajt l-oħrajn. U l-ewwel punt li ħasibni ħafna hija li ċ-ċittadini kollhom perspettiva differenti ħafna fuq l-istituzzjonijiet Ewropej meta mqabla mal-perspettiva tagħna u jiena naħseb li rridu impoġġu lil nfusna fil-pożizzjoni ta' ċittadini Aħna rridu proċess li jkun favur l-ċittadini u biex dan nagħmlu rrid ikollna panel li jkun magħmul mill-petizzjonanti u nisimgħu huma x'għandhom xejdunna u nużaw dan bħala katalist biex ikun hemm bidla pożittiva. Għal ħafna ċittadini il-petizzjoni fil-Parlament Ewropew hija l-aħħar pass minn milja twila u għalhekk aħna għandna responsabilità li dan din il-modija kemm jista' jkun niffaċilitawha u għalhekk jiena nixtieq li l proposta il-ressaq proposta li intom dan is-sit biddultu f'One Stop Shop u naħseb dan kien utli ħafna. Naħseb li jekk nimxu f'din id-direzzjoni konna aktar spjegazzjoni għal ċittadini biex ikunu jafu x'qed jiġri fil-proċedura kollha ta' petizzjonijiet. Din il-kwistjoni tal-petizzjonijiet titqajjem sena wara l-oħra u rridu li meta nispjegaw l ċittadini x'inhuma l-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea jew x'mhumiex inħoss li jekk petizzjoni tkun inammissibbli rridu nispjegaw fiċ-ċar lill petizzjonant u nissuġġerixxu fejn għandhom jirrikorru fit-tweġiba li nagħtuhom. Jiena nappoġġa l-paragrafu 17 li sejjaħ lill kummissjoni li tħares lejn dawn il-kumpanija għarrieqa Sena wara l-oħra ħafna kumpaniji eh, żgħar qegħdin ibatu minħabba l-imġiba qarriqa ta' dawn il-kumpaniji qarriqi. U lek rridu naraw li dan namluħ tajjeb għaliex qed ikollu impatt dejjemi fuq il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini u aħna bħala leġislaturi u l-Kummissjoni rridu nisimgħu liċ-ċittadini u nużawha bħala parti ta' tisħiħ li tejjeb l-effettività tagħna iktar milli tkun kull disak. Grazzi, Sinjura Harkin, issa Sinjura Oken fissem il-ħodor. Għal-minuta u nofs. Grazzi, President, jienu kol nishtiq nirringrazzja l-Sur Iturgajx għal-rapport importanti ħafna li fih ħafna paragrafi eccellenti. Għandi ftit ħin u għalek ħanifoka fuq l-emendi li aħna ressaqna aħna rridu nirreferu għal eżempji speċifiċi biex iċ-ċittadini tagħna jifmuna eżatt x'tinvolvi petizzjoni. Aħna ħdimna mal l-autoritajiet lokali u reġjonali ħafna drabi kien hemm nuqqas taftejjim għaliex meta nitkellmu dwar xogħol astrat li nagħmlu anke jekk ukollna intenzjonijiet tajbin jiena smajt li kien hemm diffikultajiet eh, fir-rigward din dan ix-xogħol biex nagħmlu aktar trasparenti ċ-ċittadini tagħna. Aħna rridu niżguraw li l-Qorti Ewropea tkun kolla pożizzjoni aktar ola minn dak tal-rati nazzjonali biex bekk iċ-ċittadini Ewropej kunu jistgħu jiġu resqonna każijiet li mhux diġa jkunu tresqu qudiem il-rati nazzjonali. Ħafna drabi tkun impossibbli ħafna għal ċittadini li resqu każ u il-qorti. L-emenda erba hija l-iktar waħda importanti fl-opinjoni tiegħi. U aħna rridu li il-Kummissjoni ma tfarfax responsabilità minn fuq spalleja li tinforma ċittadini tagħna, għalhekk irridu nsibu metodi xirqa biex bekk aħna nimxu fid-direzzjoni tajba u nagħmlu tajjeb ċittadini tagħna. L-emenda ħamsa titkellem dwar ir-regola regoli ta' proċedura l-kumitat tagħna u fil-qosor mhux ħanqod nitolbu dettall iżda l-metodu ta' ħidma li għandna qed jaħdmu tajjeb u rridu niftakru li jekk l-affarijiet sejrin tajjeb hemm xalfejn qogħdu nbidluhom u għalhekk naħseb li għattajna wisq żmien fuq din id-diskussjoni għandna ntemmu għaw. Grazzi, s-sessur Zjobro, fissem il-konservativi u r-reformisti. L-għonet, nishtiq nissieħeb mal-kellima oħra qabli u nirringrazzja l-rapporter għax-xogħol siwi li jagħmel. Nixtieq niġbed l-attenzjoni fuq il-fatt li l-ħidma x-xogħol tal-kumitat diġà kellu impatt kbir minħabba tul fis seħħ ta' Trattat ta' Lisbona. F'din is-sitwazzjoni ġdida, f'din l-qagħda ġdida, il-Parlament Ewropew irrid ikollu rwol ewlieni meta naħdmu fir rigward l-inizjattiva ta' ċittadini l-ġdida. Il-Kumitat tal-Petizzjonijiet għandu rwol importanti ħafna x'jaqdi bħala parti ta' mill ħidma ta' kontrolli għandu l-Parlament Ewropew. Hawn nixtieq nikkwota l-rwol tal-Kumitat fir rigward is-soluzzjoni li nstabet tal-problema fil-Ġermanja fejn il-qorti tal-Ġermanja kienet tiddeċidi li l-ġenituri ta' tfal minn nazzjonetajiet differenti eh, waslet għal bassat kazbir ta' drittijiet. Puntiħor fuq il-pipeline ta' Nord Stream u rekwiziti ambientali marbuta ma' dan kienet xi ħaġa li trattajna fil-kumitat tagħna. Aħna rridu nsemmu wkoll l-aspett vinkolanti tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem. Il-kellimni jmiss huwa Sur Majer, jirrappreżenta l-Gwe u e l-NGL. Għal tliet minuti. Grazzi President. koll nishtiq nixtieq ma mal-kollegi tiegħi nifraħ l suri Turgajs fisem il-grupp tiegħi. Kenna rapport detaljat ħafna dwar ix-xogħol siwa ħafna li jagħmel il-Kumitat fl-2009. Fir-rigward il-petizzjonijiet li jitresqol dan il-Kumitat, dawn huma dejjem aktar qodda aktar effettiva li għandhom iċ-ċittadini f'idejhom u għalhekk kien hemm ħafna petizzjonijiet aktar mill-2008 u dan juri li dan il-Parlament Ewropew qed jitħares bħala ċittadini Ewropej bħala għodda importanti ħafna biex iressaq il-petizzjonijiet tiegħu, l-menti tiegħu fuq kwistjonijiet wiesa ħafna mill-Ġermanja, Spanja, l-Italja, Romanija. Nittama li dan li jatnajt mister ikollu effett fuq il-rizultat tal-loba ta' għada, tal-tazza ta' dinja, iżda il-rapport għandu lan li mux bis jiddiskrivi situazzjoni kifini, iżda jispiega l-affarijiet l kummissjoni Ewropea biex bekk l-affarijiet jindu indirizzati ħalli l-petizzjonijiet jimxu aktar ħarir ikunu aktar effettivi. L-ewwel nett hemm punt li applika l kulħadd u li huwa importanti għalina kulħadd fil-Parlament Ewropew, imbagħad hemm l-oħrajn li ma parti mill-ħidma tal-Unjoni Ewropea ġifier il ġestjoni tal-ekosistemi, ecc. U aħna għandna bżonn tweġiba aktar malajr minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea, inkluż il-kwistjoni tal- litri ta' opinjoni raġunata li tasal mill-istati membri li tasal dejjem meta dannu jkun irreversibli u għalhekk fuq dan il-punt speċifiku rridu nkunu nistgħu insibu mekkaniżmu li jimġixxi aktar malajr u jkun hemm anqas dowmin fir-rigward it-tweġiba tal-Kummissjoni, il-petizzjoni il-petizzjonant jirċievi tweġiba li iva kien hemm ħsara u għandhom ta' drittijiet tagħhom biex bekk il-proċedura mbagħad tasal fil-qorti aktar malajr dan u għalantana u fl-aħħar mill-aħħar nittamaw li ħsara mbagħad ma tkunx irreversibbli. Fir rigward l-esperjenza tal-2009 din kienet sena fejn pajjiżi Spanja kellu impatt importanti ħafna, aħna kena uħut mill-akbar problemi fir rigward nuqqas ta' ġestjoni Ta l urbanizzazzjoni u r-rapport għal-kem kien importanti ħafna f'dan ir-rigward. Il-Porta Garajinja reċentament Zorna eh, Vjelba biex naraw t-nġis fil-xmar emmek u dan kollu juri li l-petizjoni hija strument importanti ħafna. Kien nirnexxina nagħmlu semplifikazzjoni u jkun strument li jaġixxi aktar malajr, nkunu nistgħu naġixxu aktar aħjar fir rigward il-ksur u ċittadini jkun aktar grati għalina. Grazzi ħafna, Sur Majer. Issa Angelika Vertman fisem il-non attached. Grazzi, kollegi. Id-dritt tal-petizzjoni hija xi ħaġa li kienet ankrata fit-Trattat tal Lisbona bħala dritt importanti ta' ċittadini tagħna u ċittadini Ġermaniżi u Spanjoli kienu dawk li resqu l-aktar petizzjonijiet tal-Kumitat u pajjiżi l-Awstrija hija eh, edha lura ħafna meta mqabbla ma dawn iż-żewġ pajjiżi fir rigward il-petizzjonijiet u għalhekk jekk inżidu l-kuxjenza fost iċ-ċittadini tagħna naħseb ikollna impatt pożittiv għall-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-konklużjoni tal-Unjoni konklużjonijiet tal-Unjoni Ewropea nuru li jkollhom impatt vitali fuq il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini tagħna. Jekk nagħtu aktar tarif ċittadini dawn jistgħu jkollhom kuntatt dirett mal-istituzzjonijiet Ewropej, istituzzjonijiet li dejjem jitħarsu bħala astratti jew burokratiċi wisq miċ-ċittadini tagħna. Għalhekk l-istituzzjonijiet għandhom ħafna xiksbu fi rigward mill-petizzjonijiet għaliex dan juri kif il leġizlazzjoni Ewropea tiġi implementata. Eżempju ta' dan huwa r-rikonoxximent reċiproku l-edukazzjoni, il taħriġ u l-esperjenza għaliex l-Unjoni Ewropea tappoġġa ħafna programmi ta' mobilta u da' jekk dawn jaħdmu mod effettiv rridu niżguraw li l-rikonoxximent reċiproku ikun jista' jaħdem. Għal dan ir-raġun għal din ir-raġuni huwa importanti li ċittadini permezz tal-petizzjonijiet jistgħu eh, jirrikorru lejna b'mod dirett. Jiena qed nagħmel l-almu kollu tiegħi sabiex ajjem il-kuxjenza fost ċittadini tal-ħidma ta' dan il-kumitat biex ikunu jafu x'inhuma r-responsabilitajiet u l-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li Jekk nagħmlu dan nkunu nistgħu nivetaw il-problema tan non petizzjonijiet u għalhekk nixtieq nissieħab ma' kollegi l-oħra u nirringrazzjakom għal dan il rapport Issa il signora Mazzoni. Grazzi President, nixtieq nsellem is-sur il-Kummissarju Sefkovic, eh, nixtieq nisħaq fuq il nuqqasta prezenza tal-Kunsill, aħna saħħaħna il-kunċett ta' ċittadinanza Ewropea bħala parti mill-leġittimità Ewropea u anke biex nuru l-ambizjoni tagħna ta' rappreżentazzjoni demokratika. L-Unjoni Ewropea ma tistax tressa azzjonijiet li jmorru lil in mid-dritt eh, tal-Unjoni Ewropea u tamplifika s-setat tagħha. Jekk nimxu mal-ħolma eh, ta' missirijiet l-Unjoni Ewropea nkunu nistgħu nimxu l-qoddim. Nafu li daħalet fis-seħ it-Trattat tal Lisbona u dan juri qafas tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm aktar eh, sem minnaħa ta' ċittadini li huma importanti ħafna fil-binja tal-Unjoni Ewropea. Din hija l-unika strument dirett li ċittadini għandhom biex ikunu jistgħu jagħmlu eh, jikunu jistaw jirrikorru l-istituzzjonijiet Ewropej. Irridu nisimaw mhux biss il-ċittadini iżda anki li l-Kummissjoni Eżekuttiva tkun tista' tagħti tweġibiet malajr jekk naraw il-rendu kont ta' xogħol tal-2009, naraw li kien hemm ħafna xogħol, naraw li minn kollega Gurzajf kien hemm ħafna xogħol minkejja li l-Kummissjoni Ewropea kellet ħafna dajmin u kien hemm ħafna nuqqas ta' kollaborazzjoni minna ħata tagħha fl-2008. Għamminna ħafna proċeduri interni, għamminna revizjoni tal-petizzjonijiet eh, li huma massibli jew le, u ħdimna ma' ħafna kollegi il-kol flimkien biex ikun hemm sistema ta' modernizzar tas-sit fuq l-internet biex bekk il-ċittadini jkunu jistgħu jagħmlu tajjeb u jużaw din dan is-sit. Il-President jintervjeni jgħid li l-kellimet titkellem wisq u suppost il-kellima kellha minuta u nofs, 15 sekonda għandek biss. Jiena nixtieq intemm b'xewqa għal sena d-dieħla nittama li jkun hemm aktar kollaborazzjoni mal-Kummissjoni u għalhekk qed nafda fil-kliem tal-Kummissarju Sefkovic fi tliet punti li huwa semma biex bekk jiġu tassew implementati. Nittama li dan il-Kumitat ikollu rwol speċifiku fil-proċedura li qegħdin insemmu biex ikun hemm inizjattiva ta' ċittadini Ewropea. Grazzi. Is-Sinjura Gons, għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Il-rapporter tagħna stampa ċara ħafna. Is-sena l-oħra ma kienieċ sena faċli. Żewġ terzi tal-membri tal-Kummissjoni imbidlu, però kienet sena interessanti għall-aħħar fid-dawl tal-fatt li l-Unjoni Ewropea flimkien ma' trattat ta' Lisbona provat naqqas id-deficit demokratiku. il-Kommissjon, il-Komitat tal petizzjonijiet ħafna drabin isu għanqas importanti minn komitati leġislativi oħrajn. Imma l-lum għandu rol importanti ħafna, ja komitat importanti għaliex xi żgura rapport bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet Ewropej kellna zeda fil-petizzjonijiet imma veru wkoll illi ma naqas il-numru ta' petizzjonijiet inammissibbli għal daqstant irridu ninformaw aħjar li ċittadini sabiex narfu għom ta' meta jista' prezenta petizzjoni. Interessanti wkoll naraw il-kwistjonijiet illi jitrattaw il-petizzjonijiet, xi kultant nitkellmu dwar noqqas ta' eh, rispett lejn regoli Ewropej, xi kultant ċittadini jkunu rridu kompetenza kbar minn nagħtu l-Unjoni Ewropea fil-lat ambjentali, pereżempju, fil-moviment ħieles, jew kwistjonijiet marbuta mas suq intern. Kwistjonijiet kollha importanti ħafna. il-Komitat Parlamentari għandu tassew bżonn li jaħdem bisħiħ mal komissjoni Ewropea, mod partikolari mal komissarju kompetenti, rridu nagħmlu dak kollu possibbli sabiex niżguraw del kollaborazzjoni. U importanti wkoll li nieħdu deċiżjonijiet eh, faqtom għaliex xi kultant il-fattur tal-ħin huwa l-iktar importanti u għal daqstant ukoll dil kollaborazzjoni hija importanti, dil kollaborazzjoni bej istituzzjonijiet Bħal per eżempju il-lingwi l-aktar sekondari kunem diffikultà li nittrattaw traduzzjoniet. Forsi ntejbu situazzjoni, komissarju, grazzi. L-onorevoli jar. Għal-minu ta' nofs. Id-dritt ta' petizzjoni hija waħda mid-dritti fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-om illi għajmu kwistjonijiet dwar jekk drittijiet eh, u mhix rispettati u le. Għal daqstant il-komitati u il petizjoni il-tqodim il-komitati iġalluna u jgħinuna nkejlu jekk is-sistema x'taħdem jew le. Ħadd gost nara illi kenn iktar petizzjonijiet mill-2008. Imma jekk ċittadini jirċivux risposta effiċenti u veloċi għal kwistjoni oħra. Rridu nottimizzaw il-ħidma tal-Kumitat tagħna. Rridu niddeċidu li ma petizzjonijiet huma ammissibbli jew le għaliex dawn m'għandhomx jaħlu wis minn ħin tagħna. Hemm petizzjonijiet li aħna maħniex kompetenti nirrispondhom u daw forsi għandhom jgħaddu kumitati oħrajn mala kemm jista' jkun il-petizzjoni ta' missibli għandhom ukoll jiġu diskussi ma' dawk ikkonċernati. Il-Komitat ta' Petizzjonijiet hawnhekk għandu opportunità li jagħmel l-Unjoni Ewropea Unjoni li tkun qrib ta' ċittadini u għana fil-Komitat tal-Petizzjonijiet, Komissjoni u l-istituzzjonijiet hemm bżonn jaħtfu din l-opportunità. Grazzi ħafna. Danke awħ, istibussu til. Sir l-minuta. Grazzi, Sur President. Nixtieq nibda ukoll billi nfaħħar il-kollega tiegħi is-Sur eh, Iturgajz għar-rapport tiegħu. Rapport tiegħu importanti għax ġej minn kumitat importanti u l-Kumitat tal-Petizzjonijiet huwa importanti għaliex huwa l-pont bejnietna u ċ-ċittadini Ewropej. Il-fatt li huwa sabiħ fil-Kumitat huwa li mhux biss jagħti ċans ċ ċittadini jgħidu tagħhom, imma forsi iktar importanti minn hekk eh, jiżgura li ċittadini jinstemaw ftit hemm postijiet fejn iċ-ċittadini iħossu illi tassew qegħdin jinstemaw u żgur li dan il-kumitat huwa dak il-post. jien nixtieq naċċenna fuq rapport li kont eh, ħejjejt jien fl aħħar ta' sena 2008 u f'isem dan il kumitat tal petizzjonijiet dwar eh, direttorji kummerċjali għarrieqa direttorji kummerċjali illi Ehm, iwasslu ċittadini u anki negozji żgħar biex jirriklamaw fihom mingħajr ma jindunaw illi fil fatt dan ikun riklam beħlas. din hija kwistjoni li taffettwa eluf u eluf kbar ta' ċittadini u b'mod partikolari ta' negozji żgħar anki entitajiet bħala qdiet, bħal skejjel bħal libreriji illi lanqas biss eh, huma eh, eh, negozji illi jispiċċaw vittmi ta' eh, dawn id-direttorji kummerċjali. Jina tlab f'dan ir-rapport li l-Kummissjoni tagħmel proposta leġislattiva biex din il-kwistjoni issolvija darba l dejjem. Sfortunatament din għadha ma waslitx u jien se nibqa' ninsisti illi dan isir. Għaldaqstant nitlob li l-Kummissarju jieħu nota ta' din għax inħossu li din hija importanti ferm. Grazzi. I'm sure Commissioner is taking note. Zgur li l-Kommissarju ħanota l-aħħar kellim Signora Bobinska. Grazzi ħafna, Sur President. Il-rapport il-rapport jitkellem fil-dettal dwar kemm huwa importanti il-Komitat tal-Petizzjonijiet kemm huwa organ importanti. Iċ-ċittadini tagħna Eh, jaraw istituzzjonijiet fej l-istituzzjonijiet ma jimxux fil-fatt skont il-liġi Ewropea waħna fil-Kumitat tal Petizzjonijiet niddiskutu kwistjonijiet bħal dawn. Petizzjonijiet bħal dawn għal uwom imma mbagħad ma jkollniex idea jekk l-Istati membri tawx każ tal-riżultati illi aħna ksibna. Aħna m'għandniex monitoraġġ relevanti u għal daqsan ma kunux nafu jekk il-kwistjoni ġewx implementati jew le. Huwa diffiċli toħroġ konklużjonijiet jekk ma nkunux nafu hemmx segwitu jew le. Għal daqstant ikonna petizzjonijiet li jiġu lura għandna għal darba oħra u eżempju minn dan huwa pereżempju petizzjoni li ġiet ippreżentata f'kumitat ieħor għal darbohra u fil-fat nidu nirrevedu il-kwistjoni il-petizjonant l-ewel ġibdin l-attenzjoni għal-fat illi il-Nord Stream Pipeline fil-Baltik kulli suppost kellu jimbena kien perikolus għall-ambjent. Dak iż-żmien fl-2006 jidher li tlabna il-Kommissjoni Ewropea tiddeċidi u tara jekk l l-analiżi tal-impatt saritx kif suppost. Ma kienx hemm għal daqstant monitoraġġ dwar jekk it-teħdiġ l-azzjoni neċessarja. Fil-komitat tagħna rridu nkun nafu il-petizzjonijiet sir minnhom dak il-petizzjonijiet li jkunu nagħlqu. Now we go to our catch the eye procedure. Procedura catch the eye. Is-Sinjora McGuinness l-ewwel għal-minuta. Mr. President, and I'd like to thank the rapporteur. Grazie, Sir President, xtaqt nirringrazzja l-rapporter. Pero unek xtaqt nizbet l-attenzjoni għal-fat għall-aġġornament ta' xol ta' komissjoni għal żmien il-2007 ma testabliċ xejn il-Komitat ta' inkjesta fuq l-Equitable Life. Jiena kont mexxejt il-Komitat u dan ivvota fuq rapport fil Seba illi sejjaħ il-Gvern tar Unit sabiex jirrikonoxxi responsabilità tiegħu ukoll joħroġ b'kumpens għal persuni li kienu eh, missieba mal bil Life ħafna minnkom forsi rċevew rappresentazzjoni minn naħa tal-konstituenti tagħkom li huma mħasba fuq il-kumpens. Hemm suġġerimenti li l-kumpens jammonta biss għal 20%. Dan mhux li kellna f'moħħna aħna bħala komitat u nittama li l-plenarju mod partikolari il kummissjoni titratta bis-serjetà del kwistjoni. Il-Gvern dar Unit irid jonora l-impenni tiegħu l dal-Gvern il-ġdid ukoll qal li ħaj kompensa l dawk kollha li kellu msieħba u ħaj jiġu kompensati b'mod ġust. Grazzi Sinjura McGuinness e Sinjura Alfano. Grazie ħafna, Sor President. Nħossu dritta pensjoni għadha minn l-istrumenti prinċipali li għandhom fidem il-ċittadini sabiex jipparteċipaw mod tattif għall eh, ħajja politika tal-Unjoni. Kiena bħal Eurodapited b'spirtu ta' servizz rigward iċ-ċittadin u ċentralità dan nkun fit-teħid ta' deċiżjonijiet hawnhekk fil-Parlament, kiena dejjem interessajt ruħi sabiex inkun nafx fihom il-petizzjonijiet. ħafna drabi interessajt ruħi sabiex nkun naf x'fihom il-petizzjoni tippreżentati u fiex waslu wkoll istess petizzjonijiet fil-kumitat rilevanti. Però minkejja f'artiklu 5.3 jgħid li deputati jistgħu jaraw dokumenti kollha li għandu għad dispożizzjoni tiegħu il-Parlament u l-Komissjoni database interna e petition hija eh, miftuħa biss għal membri tal-Kumitat eh, relevanti kontattjajt l-menu responsabli ma natajt risposta. Diskriminazzjoni għadha tiqaf għaliex qed naqqas il-saħħa tal-petizzjonijiet u mhux qed issaħħaħa x-xogħol tan-na bħala parlamentari. Kelli ftit ħin, Sur President, u f'minuta li tnajt kollox. Iva, nifmek? Però, tridu tippruvaw titkellmu aktar bil-mod. Is-Sinjura Bazisku. Mai întâi doresc să-l felicit pe colegul meu, domnul... Grazie ħafna, Sor President, l-għamellet. Staqt nirringrazzja li Sor Iturgajs għaxxol illi investa f'dan il-rapport, trattat ta' Lisbona jikkonferma dritt ta' ċittadini Ewropej illi jresqu petizzjonijiet qudiem il-Parlament. Imma jekk dawn il-petizzjonijiet jipproduċu soluzzjonijiet, mela allura għandhom jisqu fuq kwistjonijiet li fuqhom aħna kompetenti pal-Unjoni. Konsekwenza ta' dan jina provajt ninkludi emenda sabiex nara jekk loqsma ta' kompetenza jistaw xidu deskritti b'mod aħjar. U sabiex iċ-ċittadini jifmu aħjar li ma petizzjonijiet, il-petizzjonijiet xandhom jitrattaw għanzi. U bekk ikon inqas petizzjonijiet li jkunu inammissibbli. Il-Kommissjoni trid tkun f'dialogu kontinu ma' l-Ombudsman sabiex ma' jkunniex bżonn rapporti speċjali pa' rapport 650. Proset ħafna jgħid il-President l-Onorevoli Jetemaki. Kiitoksia arvoisa puhemies. Onnittelut. Grazie President. Proset ħafna l-rapporter għal rapport informattiv jien minix membru ta' dan il-komitat, però għandi stampa ċara ħafna qoddi meta kif taħdmu f'dan il-komitat u kemm il-proċedura ta' petizzjonijiet tista' tkun utli. Hija proċeduri utli għalkemm ma tantx hi magħrufa fost iċ-ċittadini. Hemm ħafna xi nagħmlu f'dan il-qasam anke wara li daħal fis seħħ trattat ta' Lisbona, u wara li tkun intużad din l-inizjattiva ċittadin. Meta regoli kuna tiġu diskussi dwar l-inizjattiva ta' ċittadini, tajjeb inħarsu lejn l-eżempju tal-Komitat għal petizzjonijiet u kif jaħdmu. ċittadini għandhom bżonn ukoll ikunu informati. Petizzjoni mhijiex istess ħaġa bħal inizjattiva għal ċittadini. Now, Mr. Gzib, proszę panie Gzib panie przewodniczący. <clears throat> Ciekawe sprawozdanie. ħafna, sur President. Dan huwa rapport interessanti. Il-Komitat tal petizzjonijiet kien fiċ-ċentru tal-attenzjoni anka fl-aħħar xogħol tal-aħħar leġislatura anka fid-dawl tal-fatt li revedejna ċertu petizzjonijiet. Jiena xtaq nitkellem dwar aċċessibilità għall-informazzjoni Għawnek hawnhekk naqbel mal-kollega tiegħi li qalet li mżon nipopolarizzaw u nsaħħu l-possibilità u l vizibilità tal-Kumitat tagħna u tal-Ombudsman. Hemm bżonn ukoll ninformaw liċ-ċittadini tagħna dwar il-progress għal dak sam xogħol fuq petizzjonijiet individwali wkoll dwar reżoluzzjonijiet jew konklużjonijiet bbażati fuq petizzjonijiet varji. Per eżempju, Rezoluzzjoni relevanti ġiet adottata dwar il-proġett Nord Stream, il-pipeline Nord Stream, imma ċittadini għadhom jistaqsu nista' se jiġri x'qed jiġri. Pan Siekierski. Proszę. To wskazać na wstępie, podkreślić jak rośnie znaczenie... Lewenet, Stadt Night, il-Komitat tal Petizzjoni għandu rwol importanti ħafna x'jaqdi bħala istituzzjoni illi jgħin u jisalva biex najdu hekk li ċittadini eh, eh, komuni. Ix-xogħol tal-Komitat huwa importanti ħafna għal numru ta' ċittadini illi id-drittijiet tagħhom qed jiġu eh, sfidati. Xtaqt nisħaq fuq il-fatt li l-Kumitat tagħna għandu jkopera aħjar mal-komitati korrispondenti f'Parlamenti Nazzjonali. Il-Komitat tal petizzjonijiet ukoll għandu ħidma ta' kontroll anka viżavi l-Kommissjoni Ewropea u eh, tajb nżommu din il-ħidma grazzi. Dziękuję bardzo. Now I will give the floor to our commission. Naddi l-kelma sal il-komissarju tagħna, Kummissarju inti smajt diversi punti u xi mistoqsijiet li ġew diretti lilek u għalhekk forsi għandek il-ħin issa biex tirrispondi. Um, Grazzi ħafna, President. Jina se nipprova nifoka fu l-elementi aktar importanti fl-interventi nista' naqadhom eh, f'tlet partijiet importanti. L-ewwel parti, komunikazzjoni aħjar, aktar tarif li jiena tal ċittadin bat kooperazzjoni mal-parlament u mal-kommissjoni għal xaqsan petizzjonijiet un bat it-tilet parti kwistjonijiet kollha li għandhom x'jaqsmu mal prezzur ta' ksur. Mela, komunikazzjoni aħjar. Iva, naqbel mal-onervali membri u għacċar illi aħna rridu nippruvaw naddu l-informazzjoni b'mod aħjar, insibu mezzi kif nistgħu nispjegaw liċ ċittadini x'inhi l-inizjattivi tal-ċittadini x'huma petizzjonijiet, x'huma drittijiet u u dak li għandu jasal għand l-ombudsman x'għandhom ikunu dawn il-mistoqsijiet. U ovvjament m'hemmx biżejjed mistoqsijiet war m'hemmx biżejjed forsi informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea u allura rridu fl flimkien biex naraw kif nistgħu ntejbu l-tixrid tal-informazzjoni fost ċittadini e, Provajna wkoll intejbu il-mezzi ta' komunikazzjoni, il-Kummissjoni għandha dispożizzjoni tagħha permezz tal-website li ġiet ukoll intejba kif referejt fil-introduzzjoni tiegħi din il-website tal-Ewropa ukoll hija Immirata biex aħna nelbu din il-problema. Aħna introduċejna wkoll ix-xogħol eh, ta' dan il-website il-Kumitat Imko nkunu u koll il nippreżentaw dan kollu dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet u nilqgħu wkoll kummenti minn din dan il komitat jew anke kumitati oħrajn biex naraw kif nistgħu ntejbu ix-xogħol ta' dan il-website kif nistgħu niddereġu il tarif lejn iċ-ċittadini tagħna b'mod aħjar. Naħseb li bla provozzjoni tal-inizjattiva tal-ċittadini, ċittadini se jkollhom tassew għodda eh, ġdida, ġifieri biex aħna wkoll niddiriġu jiddiriġuna kif aħna naħdmu fuq leġislazzjoni Ewropea. Jiena nirgrazzja tassew lill Kumitat Peti mod partikolari għal huma għandhom esperjenza wkoll importanti meta niġu għall-abbozzar tal-abbozzar regolament tal-ECI u wkoll naf li se nagħmlu kooperazzjoni mill-qrib għal dak li ndux jaqsam eh, din il-kwistjoni fix-xhur li ġej ġejjin, eh, kwistjoni tiġi dibattuta u kol tiġi diskussa fil-Parlament u eh, ġala darba li konna li CI naraw kif nistaw naħdmu b'dan l-istrument eh, u anki biex ovvjament iċ-ċittadini jużaw l-istrument mod aħjar. Issa dwar kooperazzjoni mal-Kummissjoni kifet mill-ġdid. Il-Kummissjoni hawnhekk hija miftuħa għal kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament għandna nafu kemm huma importanti l-petizzjonijiet ta' ċittadini tagħna u nifu wkoll illi l-aqwa tweġiba ja tweġiba li hija korretta illi eh, issir minn dewmien għaliex jekk dan ikun il-każ allura ċittadini ovvjament ikunu frustrati. Iżda xi kultant mhux faċli illi nagħtu tweġiba ta' malajr għaliex irid ikollna nagħmlu analiżi fid-dettall, nagħmlu studju legali u ovvjament dan jeħtieġ ħafna riċerka ta' sfond. U allura eh, xi kultant tagħna jieħu xi ftit ta' żmien iżda eh, ovvjament aħna se naħdmu mal-Parlament biex naraw kif nistaw dejjem intejbu il-ħeffa tal-proċessat ta' dan il-kwistjonijiet. Issa l-aħħar punt dwar il-ksur. Hawnhekk xtaqt niżgura l nerva li membri tal-Parlament illi aħna eh, din il-kwistjoni qegħdin nidu b'serjetà kbira u din hija xaġa li aħna se nqisu meta naraw il-lista tal-ftuħ tal-proċeduri ta' ksur, e, proċedura regolari fih dan il-Kummissjoni, ovvjament l lini tal-Kummissjoni huwa li l-Istati membri jirrispettaw il-liġi e, tal-Unjoni Ewropea u jirrispettaw id-direttivi kollha u aħna qegħdin nippruvaw nużaw il-mezzi kollha disponibbli għalina biex ikollna skambju ta' femmit u ninkoraġġix l-Istati membri biex huma jikkorreġu eh, trasposizzjoniet mhux korretta tal-liġi Ewropea u jekk dan mbagħad ma jseħħx, allura mbagħad eh, għal dan ir-raġuni aħna nużaw il-possibilità li ngħaddu għal Qorti Ewropea tal-Ġustizzja eh, bit-talba illi nikkorreġu trasposizzjoni mhux korretta tal-liġi Ewropea. Palma ġara fil-passat, kienem talba mill-Parlament Ewropew illi kon aktar tarif dwar proċedura ta' ksur u jiena sew kuntent li aħna sibna issa e, e, u fimna e, kif dana kollu sejseħ fil-ġejjini ċela darba il fdejim ta' qafas bejn il-Parlament u l-Kummissjoni jidħol fifseħ u jiena ċert baktar tarif li konna fil-disposizjoni tagħna u tagħkom intom ukoll tistgħu teserċitizzaw id-drittijiet ta'kom u tużaw l-influenza tagħkom biex eh, intom ovvjament tagħmlu pressjoni fuq il-stati membri mill pozizjoni ta'kom illi leġiżlazzjoni Ewropea tiġi rispettata issa dwar mistoqsijiet dettaljati oħrajn li smajna jiena ħadd nota tagħhom u jiena se ngħaddihom lis-servizzi ovvjament. Grazzi ħafna President. Grazzi ħafna lill kummissarju Sefcovic. Issa nitlob il-rapporter is-sur Ito Guras Angulek ixtiq iżid xi ħaġa ma dak ismajna. smajna. grazzi, signor, signor. Fil-qosor? Grazzi, President. jina eh, li xtaqt namel biss nirringrazzja li nirringrazzja lil dawk kollha illi kontribuxxew għal dan id-dibattitu. Naħseb hawnhekk kellna punt komuni fid-dibattitu kollu, jiġifieri l-importanza eh, tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet għaliex eluf ta' petizzjonijiet jindbatu miċ-ċittadini. Dan juri il-fiduċa tagħhom fil-kumitat biex aħna nsibu soluzzjonijiet għal daw problemi eh, ta' vera. U allura d-djan il-kumitat ta' petizzjonijiet huwa l-aktar eh, wieħed li huwa eh, rib lejn iċ-ċittadini tagħna u għandu rwol importanti hawnhekk. U allura jeħtieġ li dan il-kumitat jiġi mħares u jiġi imtejjeb ukoll f'xogħlu sabiex il-kumitat u dawk li għamlu petizzjonijiet jistaw u aktar. U kol, Sur President, jiena xtaqt li nikonkludi billi nitlob l komissjoni eh, biex jihu nota ta' ħafna mill-menti mill-ismajna mill-kollegi tagħna, eh, ħafna minnhom semmew in-nuqqas ta' tarif dwar proċeduri li jitu ħafna żmien dwar petizzjonijiet illi fil-fatt petizzjonijiet li ma jaslux għal tmiem. Irridu nusolvu din il-kwistjoni dawn il-petizzjonijiet li jibqgħu miftuħin dwar problemi li forsi ma nsibux soluzzjoni għalihom u għalhekk il-Kummissjoni u l-Kumitat irridu jagħmlu sforzi kbar biex nippruvaw insibu soluzzjoni għal dawn l-ilmenti. U anki għal dawn l-ilmenti ovvjament li aħna smajna hawnhekk din il-Kamra. Muchas gracias. So the debate on the annual report. Grazie ħafna dibattitu dwar il-rapport eh, tal-Komitat eh, tal-Petizzjonijiet eh, jintema unek votazzjoni isseħ għada f'nof senar. Mela, il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna għandna diskorsi ta' minuta. Is-sur Lambrinidis hija ta' unek u allura se ngħaddi kelma minnu fiħlilu.